deputat. Xtaqt ngħidilkom illi l-proposta ħat tal-konferenza tal-President ħadd iġibha permezz tal-email. Il-lista se tkun uh, inkluża wkoll fil-minuti tal-seduta tal-lum. Xtaqt infakkarkom illi l-iskadenza għall-emendi hija illum fis-seba tal-lejla. U l-votazzjoni se isseħ għada fid-disa meta aħna niftħu s-seduta. Nixtieq nawguralkom il-komplement tal-war nofsinhar.